bejn il-kumpanija li qed tibni l-impjanti u l-aġenzija li eh, qed tagħmel l-istudju u l-verifika ta' dawn ir-rekwiżiti kollha ta' kompatibilità skont il-liġijiet jingħad li hemm eh, ċertu rabta u għal daqstant ir-riżultati mhux oġġettivi u kif suppost. Ehm, ġifiri rizultati minnaħa tal-kontroll tal autorita allura fuq din id-denunċa jiena personalment stedint li l-petizjonanti biex jatuna dokumenti u li juru eh, dan kollu bitċar għaliex eh, u għawvju li anka ħna bħala kumitat irridu ehm, nieħdu ħsieb l-interess taċ-ċittadini iżda wkoll irridu Ehm, nato importanza lil per eżempju ċertu denunċi li miħom xappoġġati minn eh, min tarif kif suppost. Mbagħad aħna wara Wara dan morna fil-belt ta' Kostanza fejn iltqajna mal-President tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Ambjent u wkoll il-managers ta' din iż-żona ġewwa Kostanza. L-awtoritajiet ikkonfermaw li huma favur dawn l-impjanti tal-tarriħ u uh, l-autoritajiet ta' Kostanza qalu li l-ebda minn dawn l-impjanti ma eh, kien mibni mingħajr awtorizzazzjoni minn qabel u wkoll li garantisċa li kien hemm uh, rispett lejn id-drittijiet eh, il-liġijiet ambjentali tar-Rumanija u wkoll il-liġijiet tal-komunità dwar l-ambjent. Ġew approvati kol u wkoll kena dokumenti u studju tal-impatt ambjentali u dawn il-pjanijiet għall-impjanti eh, tar-riħ ġew sottoposti għal valutazzjoni ambjentali u dawn ovvjament huma ehm, hija proċedura li kellha riżultat pożittiv. Kien hemm ukoll ċertu każijiet li ġew imsemmija li il-proposti tal-proġett ma kienux eżattament kif suppost kont il-liġijiet nazzjonali jew inkella dik tal-komunità u hawnhekk f'dan il-każ ehm, ġiet miċħuda il ġi meċħud il-permess għal daqstant innenfasizzaw il-korrettezza tal-awtoritajiet li huma lesti li jsir il-kontroll il kontroll Eh, fuq dawn l-impjanti li ser jiseħħu f'dan it-territorju. Dawn il-punti konkludejna l-appuntamenti li saru brabta mal petizzjonijiet skont fil-qasam tal-ambjent fil-25 tax xar wara nofsinhar id-delegazzjoni wkoll diskutiet kwistjonijiet oħrajn uh, temi differenti li ġew daħla f'dan il-programm. Mistiedna tal-Parlament Nazzjonali Rumen, pereżempju, iltqajna mal eh, rappresentanti tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet, tal-Kamra u tas Senat tal-Rumanija u kol maħħom aħna kellna eh, diskussjoni, samna l-esperjenzi tagħna u fl-aħħar ta' dawn id-diskussjonijiet tant utli ħarġet ukoll il-proposta li tisaħħaħ il-kollaborazzjoni bejn dawk il-kumitati u il-kumitat tagħna biex nippruvaw kemm jista' jkun innaqsu il-żmien tal-ksib ta' informazzjoni, skambju ta' ħbarijiet bejn l-istituzzjonijiet differenti u anka ukoll provajna ehm, passu l-possibilità ta' ftehim informali bejn il-presidenti tal-kumitati li dan kien ser li jista' jwassal biex ix-xogħol tagħna jkun iktar effiċenti. Ukoll matul dan din il-laqa li saret ġewwa l-Parlament Rumen għandna iltqajna wkoll mal-Ombudsman Rumen u miegħu kien hemm eh, iktar skambju ta' esperjenza, opinjonijiet għal ehm, dak li jsir ġewwa l-Awtorità Nazzjonali b'rabta mal eh, figura tal-ombudsman li aħna għandna fuq livell Ewropew. Ukoll aħna ltqajna mal ehm, persuna responsabbli eh, ġewwa l-uffiċċju Rumen Um, għal ħarsien tal-familji u koll uh, l-adozzjonijiet u aħna tkellimna dwar l-attività leġislattiva fil-qasam uh, tal-adozzjonijiet u koll dan kollu feħda il parlament Rumen. Aħna diskutejna xi petizzjonijiet oħrajn marbutin mal-mekkaniżmu tal-adozzjoni eh, ġewwa il-Parlament Ewropew u mid-dibattitu li kellna aħna fil-kumitat tagħna stess intqal li l-Parlament Rumen kien qed jaħdem fuq modifika tal-leġiżlazzjoni għal liġi li hemm bħalissa dwar dan ir-responsabbli għall-uffiċċju kompetenti rumen konfermalna li liġi ġdida ġiet approvata liġi li tagħti importanza partikolari għal ħarsien ta' persuni taħt l-età u tintroduċi wkoll mekkaniżmi ta' kontroll anka bi permezz ta' strumenti ta' sanzjonijiet, per eżempju, li huma awtomatiċi u wkoll tenna kemm il-darba il-rieda politika tal-gvern rumen li ma jiftax is-sistema tal-adozzjonijiet internazzjonali xi ħaġa li ġiet imsemmija bħala talba impenjattiva għall awtoritajiet rumeni nixtieq ngħid li dan huwa qasam ta' kompetenza nazzjonali fejn aħna ma nistawx nintervjenu b'mod dirett, aħna eh, ksibna l-informazzjoni li tagħna il-persuna responsabbli ta' dan l-uffiċċju dan huwa pass il qudiem eh, meta mqabbel mal eh, l-informazzjoni li kellna qabel dwar din il-kundizzjoni ġewwa Rumanija fir rigward ta' suġġett tal-adozzjonijiet internazzjonali u għal daqstant jista' jiġi diskuss ġewwa l-kumitat tagħna. Nista' ngħid li eh, kellna jumejn sħaħ ta' attivitajiet li tawna ħafna informazzjoni, eh, ħafna iktar mill-li kellna diġa, eh, dokumenti differenti, um, fuq prassi differenti u nista' ngħid ukoll li dan li kien ħafna iktar tuli li nippruvaw eh, niksbu eh, dawn id-dokumenti mill-post stess milli noqogħdu nistennewhom minn hawnhekk. nista' ngħid li żorna xi postijiet li semmew iċ-ċittadini l-petizzjonanti li kienu interessanti ħafna, m'għandix iktar xi ngħid ser niżel kollox fir-rapport tiegħi bil-miktub li ser nippreżenta iktar tard, grazzi. Bostinaru. Mr. Postinaru. Lista fost extrem de importantă U fost șapte membri ai Parlamentului European, exceptând gazdele care erau. Grazie, President. Kien hemm bosta membri parlamentari uh, prezenti u uh, mistiedna oħrajn li kien hemm parteċipaw di kienet delegazzjoni kbira ħafna li qatt żaret eh, stat membru minn min naħat tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet. li hemm kwistjonijiet li huma ta' interess kbir għalina u għall-Parlament Ewropew wara li smajt lill president jiena ħadt l-impressjoni li għamlet referenza kważi esklusivament għall pożizzjonijiet tal-awtoritajiet u m'għamlitx wisq referenzi għal dak li qalu l-petizzjonanti. Jiena naħseb li ħassejt li aħna konna qisna fuq żewġ missjonijiet differenti l-erba' jew ħames membri parlamentari Ewropej ma kienux Rumeni, Sinjur Alaja Sender, Is-Sur Hofner, Is-Sur Tobojdi, Is-Sur Zoltan Pago, dawn mhumiex eh, membri parlamentari Rumeni. Huma talbu eh, saqsew mistoqsenijiet tal-Google Corporation Investor u tal-Gvern Rumen u hawnhekk qed nitkellem fuq il-petizzjoni ta' Roxja Montana u ma saqsew mistoqsijiet dwar il-kwantità ta' sajnajt li eh, setet eh, tiġteret waqt il-proċess tal ehm, eh, ta' tfittix għal ehm, għaddeb. Ma semma xejn fuq il-kwantità però ta' esplosivi li għandhom jiġu jistaw jiġu ntużati u mod partikolari jekk nieħdu konsiderazzjoni eh, il-meta jisplodu, jiġu sploduti il-ġebel minn fejn sar joħroġ dan id-deb Nista' ngħid li kien hemm kontradizzjoni. L-investitur tkellem dwar 127 miljun dollaru u l-gvern tkellem dwar 150 miljun euro li hija ftit differenti. U anke jekk l-ammont huwa kompletament insinifikanti minħabba l kobor tal-proġett, Dan il-proġett daqshekk kbir jinvolvi riski kbar ħafna. Meta s-sur Tobojdi u s-sur Hofner u s-sur Bago saqsew mistoqsijiet dwar id-daqs tal-proġett, aħna rċivejna eh, risposti vagi jew komiċi Umbat dwar il-valori tal-assigurazzjoni jew riassigurazzjoni, lilna qalulna li l-ammont ser jiġi stabilit wara l-bidu tal eh, din it-tfittxija issa. Jekk tgħidilna li min ser jassikura ser jiddiskuti l-assikurazzjoni wara li din tkun meħtieġa, din hija xaġa ta' daħ hija ċajta, inti tagħmel assikurazzjoni minn qabel, inti tassigura xi ħaġa tagħmel ammont fuq fu, eh, fu il-ħaġa skont il-proġett, kemm hu kbir, skont ir-riski, eċċetera. Kien hemm mistoqsijiet min naħa tal-membri parlamentari wkoll dwar il-kuntest eh, ġeoloġiku għal Slatch pond. Aħna ma rċivejniex risposti eh, seri l-Akkademija Rumena, l-Istitut Ġeoloġiku tar Rumanija, l-Istitut l-Università l-Istudji Ekonomiċi wa f'Bukarest u l-Università ġewwa Kluġ kollha qalu li kellhom dubji kbar dwar l-istruttura ġeoloġika u wkoll hemm risi kbar ħafna li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-lakbir ħafna eh, eh, mimli bessajnajt. Ir-risposti li aħna ktibna kienu superfiċjali ħafna. L-aħħar iżda mhux l-inqas Is-Sinjura Ayala Sender saqsiet darbtejn l-istess mistoqsija dwar kif din l-art tista' tkun waterproof. Ir-risposta li ksibna mingħand il-Ministru tal-Ambjent ġiel lil xi membri parlamentari Ewropej jaħsbu li l ministru tal-Ambjent huwa iktar attiv bħala aġent tal-PR għal din il-korporazzjoni tad-DEP Dawn huma affarijiet li jridu jidru fir-rapport għaliex ħames membri parlamentari minn seba għandhom opinjoni differenti mill-informazzjoni li aħna ksibna sissa, Ismajna sissa, u dawn l-affarijiet għandhom jidru fir-rapport ukoll. Iktar tard meta aħna iltqajna mal-petizzjonanti, l-istess dwar il-Roċja Montana għal raġunijiet li ma kienux fuq eh, tort tal-petizjonanti għallurna li il-laqa mal petizjonanti li suppost kella tkun stantiħor importanti u kella d-dum eh, kolla l-istess tul daqs kellu kellum il-laqat mal-investituri din il-laqa damet nofs il-ħin eh, u xjentati li, kienu mal-petizjonanti li xaħna marna hemm biex niksbu l-informazzjoni jimmin ġeologu laqas intom u lanqas ma jien kimiku ħadd huwa eh, espert fi kwistjonijiet li setgħu jagħmlu impatt fuq il-proġett. Ix-xjenzati ma jistawx jitkellmu, ma setgħux jitkellmu, ma kellhomx il-permess u fl-opinjoni hum li tiegħi din m'għandix President fil-istorja tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Jiena nixtieq nilqa l-atmosfera eċċellenti li kellna meta iltqajna ma' żewġ kumitati tal-petizzjonijiet, jiena nilqa l-fatt li l-idea proposta kienet li jkollna iktar kooperazzjoni mal kumitat tal-petizzjonijiet u l-Ombudsman Rumen. Aħna rridu nagħmlu dan iktar spiss biex inkunu nistgħu naqdu liċ ċittadini Ewropej. Hemm punti ieħor li jiena nixtieq insemmi għat li jiena naqbel fil-prinċipju mal-kummenti tagħkom dwar il laqgħa mal-Kumitat Rumen għall-Adozzjoni Internazzjonali jiena naqbel mal-pożizzjoni tal-gvern tiegħi li aħna ma ftaħniex adozzjonijiet internazzjonali u biex inżommu din l-għażla għaċ-ċittadini rumeni li jgħixu barra mill-pajjiż. Aħna rċevejna risposti li kienu diċenti ħafna kienu tajbin u juru li hemm nies professjonali ġewwa r-Rumanija li għamlu xogħolhom tajjeb. Aħna kellna laqgħa importanti ħafna fejn erba' membri parlamentari kienu preżenti, kien hemm laqgħa mal-ġurnalisti rumeni u tkellimna wkoll dwar libertà tal-istampa id-dokumenti li huma ġabu ġew mogħtija lill kumitat tal-Petizzjonijiet jiena nisper li dawn id-dokumenti se jiddu fl-aħħar rapport għaliex dawn ġew mogħtija l-Kummissarju Nelly Cruz għaliex hemm grupp ta' ħidma ta' livell għali fuq il-pluralizmu tal-medja u l-libertà tal-medja. Inti nsejt xi ħaġa waħda. Issa jiena naf li inti kontribwixxejt għal dan aħna kellna laqgħa ġewwa l katedral Kattoliku ġewwa Bukarest, aħna iltqajna mal eh, mal-isqof eh, Robu dwar l-involviment tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet eh, biex jappoġġa l każ tal-Katedral. Petizzjonanti kollha laqgħu il-fatt li l kumitat tal-Petizzjonijiet fil-fatt jista' jgħin liċ-ċittadini Ewropej u jista' jkollu rwol pożittiv meta id-drittijiet tagħhom jinkisru. Dwar il laqgħa ta' flaxija u l-pakkett ta' data li ksibna manti xjenzati dan ġie moti li l-kumitat tagħna jista' jaqrah kulħadd u hawnhekk jiena ninsisti li din l informazzjoni tiġi inkorporata fil-rapport aħari. Ukoll erba membri tad delegazzjonijiet kienu um, preżenti ġewwa Dobroġa. Hawnhekk għandi żewġ kummenti il laqgħa kienet utli, il laqgħa seħet wara l kummissjoni Ewropea meta kien deċiż li s-sir ispezzjoni. Jiena ma naħsibx li ħadd hawnhekk jiddubita l kompetenza jew l-oġġettività tal-analiżi tal-Kummissjoni Ewropea ukoll il-notifikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea deret li ma kienieċ magħrufa fost il-Gvern Rumen jew inkella l-awtoritajiet lokali. Jiena tlabt saqsejt lill-awtoritajiet u ma qalu li ma kellhomx informazzjoni. Jien saqsejt lill-Kummissarju Potoċnik ukoll biex nara jekk is-sanzjoni kienieċ ġiet notifikata b'mod formali lill-awtoritajiet rumeni ukoll dwar um, l-impjanti tarieħ ġewwa Dobraġa dan huwa reġun li għandu ħafna potenzjal tun enerġija tarieħ. Hija żona fejn iktar minn żewġ terzi ta' turbini kollha tarieħ ser jitpoġġew ġewwa Rumanija iżda Il-petizjonant semma li minħabba id-densità għolja ħafna tal-turbini tar-rieħ ser ikun hemm fl-aħħar iktar minn 4000 turbina tar-rieħ f'żona żgħira ħafna u aħna għamilna studju tal-impatt strateġiku biex nkunu nistgħu nistabilixxu jekk mhux jekk dawn għandhom xi jitpoġġew ġewwa Dobraġa, iżda biex naraw fejn ser jitpoġġew u fejn m'għandhomx jitpoġġew biex nipproteġu l-ambjent. Għaliex il-petizzjonant jagħmel referenza għal żoni ta' natura erfejn u zoni ta' protezzjoni speċjali. Dan, kien kien lan tal-petizzjoni u dan għandu jidher ukoll fir-rapport mill-kumitat tagħna. Marru li lin minn ċertu atteġġament ta' xi parteċipanti matul din iż-żjara, nista' ngħid li din il-żjara kienet waħda utli ħafna grazzi. Onorevole Preda. Is-Sur Preda. Grazzi ħafna, Signor President. Grazzi ħafna tal-prezentazzjoni tiegħek ukoll. Nixtieq ukoll nirringrazzjak tal-mod ta' kif inti mexxejt id-delegazzjoni tagħna fir-Rumanija. Jien kont eh, membru sostitut hemmhekk u billi kienet missjoni għal Romanija jien kont membru ex officio. Fl-ewwel ġurnata ma rnexlix mur proċja, ixtob iżda xorta parteċipajt f'attivitajiet oħra. U fil-fatt eh, jiena kuntent ħafna kien u verament grat tal-informazzjoni li inti prezentajt, ġibt miegħek. Minn dak li nistanara din iż-żjara kienet verament utli minħabba illi kif qal il-kellim ta' qabli tatlok għal ammont kbir ta' membri tal-Kumitat tagħna sabiex jitkellem mal-awtoritajiet fir-Rumanija. Naħseb li għamilt tajjeb ukoll illi enfasizzajt dom titkellem dwar dak li qalu l-awtoritajiet. għana aħna ltqajna ma' dawk li kienu diġà l-awtoritajiet li kienu diġà kienu l-taqaw fi Brussel u ma sempliciment irrepetu dak li kienu diġa għalu fi Brussel. Fl-opinjoni tijaj, stajna, eh, enfasizzajna aktar dak li huma għalu għalix huma sempliciment irrepetu dak irrepetu dak illi kienu għalu fi Brussel Kienu ikun aħjar li kikun enfasizzaw iktar l-informazzjoni ġdida li eh, ksibna minant il-gvern bħal kollega tiegħi Poxtenaro, jina mnix ħanuqot nieħu naqbel ma' grupp jew ieħor, jekk tismara taħseb li kien hemm żewġ, jekk tismara taħseb li kien hemm żewġ żjara differenti fir-Rumanija jiena naħseb fl-opinjoni tiegħi l-awtoritajiet kienu preparati tajjeb sabiex iwieġbu l-mistoqsijiet tagħna. Apparti minn hekk jiena ħassejt li kien pjuttost signifikanti il-fatt illi huma ġabu madwar seba' sa 10 persuni għal kull eh, suġġett li aħna ridna niddiskutu. Kienen pjuttost impressjonanti il-fatt illi wara li spiċċajna l-mistoqsijiet li kellna fuq xi settur partikolari, kellek għaxar 10 minn nies li kienu jqumu joħorġu u jitlu 10 minn nies oħra sabiex wieġbu l-mistoqsijiet li jmiss għalija din rappreżentazzjoni verament professjonali u ma naħsibx illi huma pruvaw ehm, ifarfru ma jiġbux xi mistoqsijiet li aħna għamilnilhom. Jiena mhix kimiku kif l-istess pal maqal il-kellim ta' qabli laqas min ġeologu, pero nħoss li tal-lim ċaħġu minn dan iż-żjara. nil-għaw koll il-petizjonanti li ġew eh, f'Bukarest wara li kienu diġà ġew fi Brussell għalhekk għal ltqajna magħhom u rġena smajna l-opinjonijiet tagħhom. Minna ħala. ħassejt li kien kemm xejn ma kienx daqshekk ehm, jagħmel sens, u skużani ħekolla ngħidha di, illi id-diskut li stidinna l-nies oħra sabiex jipparteċipaw fid-diskussjonijiet. Dawn kienu nies li ma kienux informati dwar l-iskeda tal-laqat. Kienu nies li kellhom intenzjonijiet tajbin iva. U set stajna nisimgħu kien hemm nies illi setaw jagħtu informazzjoni tajba, setaw jagħtu setaw jagħtu kontribut tajjeb, però huma kienu pjuttost frustrati għalkemm kienu mistednin jiġu laqat huma ma kinux jistgħu jipparteċipaw. Huma kienu mistiedna, però huma ma ġewx notifikati qabel ma għaf ah, fil-fatt aħna wasalna hemmhekk fil-kamra stess u din fil-fatt telfet kemm xejn il-proċeduri ta' diskussjonijiet. Infatti il-President kella fil-fatt prova tara kif eh, tmexxi sew il-fatt li kienem hemm nies li ma kinux ġew informati dwar kif kienet kif kienu ħajmxu ta' timxi laqa. kien hemm kellim partikolari, per eżempju, kien persona partikolari li rridet li ikolna skeda ad hoc sabiex kwaħt ikollu l-opportunità li jitkellem, ma nasibx li din tirrifletti tajjeb. Sfortunatament, wara l-kellim il-xin l-nies emmek jider li tajna kemm xejn l-impressjoni li jisu fil-Parlament Ewropew naħdmu kemm xejn b'mod kaotiku. Kena impressjoni tajba, tajna impressjoni tajba l-autoritajiet, pero mux l-petizjonanti. Dawn ma kunu jafu xejn dwar dak li kien għaddej u sfortunatament nħoss li dawn intużaw bħala grupp ta' pressjoni biss. Missjoni bħal din mandiex ikolla l-ebda tip ta' pressjoni minn kwalunkwe grupp illi jiġi ehm, maqut minn xi ħadd partikolari. Mhux naħdmu sew taħt dawn il-kondizzjonijiet, naħseb li kulħadd għandu jsom il-kalma. U tajjeb ukoll iżommu l-kalma anke meta nkun qed niddiskutu r-rapport. Ħaġa partikolari li dejqitni kemm xejn kien il-fat li kien hemm eh, diskussjoni li ma kienx skedata mal-ġurnalisti di ma kienx fil-programm tagħna. Naħseb li għandna nitkellmu b'mod ċar. Jekk ir-rapport fuq żjara tagħna ħajkun eh, irridu kunu ċari, jekk fil-rapport għanix għan nitkellmu dwar dak li taħt il-mandat tagħna jew inkella nniex imorru li lin minnek Nasib il-kol kem aħna nistaw intejbu il-rapport baffarijiet oħra. Pero jekk kulħadd ħajati x'kontribut żejt forsi mbagħad ma jibqax relevanti għal dak li fil-fatt suppost morna ninvestigaw. Għalhekk naħseb li din il-laqa' Eh, mandiċ tider fil-rapport, il għamal ġurnalisti mandiċ t-tnizzel fil-rapport, għax timorru li l-lin mill-qafas ewlini, mill-pjan ewlini li kellna. Ma naħsibx din il-laqa kienet relevanti għaliex ma kellha l-ebda rabta assolutament ma l-ebda petizzjoni li aħna morna hemmhekk sabiex niksbu l-informazzjoni dwarha. Nispera li flimkien meta naraw rapport flimkien inkunu nis nistaw nħorġu b'taqsira il-koll flimkien li twieġeb lil petizzjonanti u ikun ukoll rapport li jagħti immaġni pożittiva tal-Parlament, tal tal-Parlament Ewropew. Ma rridux nagħtu l-impressjoni li qed nippruvaw nużaw lin-nies sabiex sabiex niksbu xi ħaġa politika. Grazzi ħafna.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

L-ewwel nett, dak illi nixtieq nagħmel u li tieħu nota li matul il-proċeduri li kien hemm fl-Ungerija kien hemm ksur ta' liġi u għalhekk aħna qed qed nissottomettu din il-petizzjoni. Rigward ir-restaw tal-kastell ta' Korment. Naħseb illi għandkom id-dmir illi servu il-ċittadini tal-Ewropa. Il-proċedura li nitkellem dwarha tinvolvi applikazzjoni għal fondi sabiex kuna mir restaw l-arkitettura tal-kastell ta' kastell ta' Cormant. Aħna ma rnexxinix niksbu dawn il-fondi l-applikazzjoni tagħna sottomejn hija l-awtoritajiet Ungeriżi u bħala tweġiba aħna ksibna informazzjoni ħażina u ma kienx hemm raġunijiet validi għal xiex kellhom jiġu rifjutat kellha tiġi rifjutata l-applikazzjoni tagħna għall fondi għar-restaw ta' dan il-kastell. Aħna konna nippruvaw nagħmlu proġett ta' restaw għamilna abbozzar tal-proġett u applikajna għal fondi mill-istat. Aħna nemnu li dan il-proġett għandu jkun ta' priorità għal għandu jkun ta' priorità għal awtoritajiet Ungeriżi. Iżda dawn l-istess awtoritajiet għalu dawn l-awtoritajiet fil-fatt għalu li il-proġett jilħaq il-kriterji meħtieġa sabiex jingħata jinataw il-flus. Fil-fat, eh, l-autoritajiet nefqu madwar 91 miljon forint sabiex eh, jagħmlu l-proġetti ta' il-preparamenti xogħol ta' tħejja qabel dan il-proġett. Sabiex eh, il-proġett finali fil-fatt ikun jista' jieħu l fondi kollha. L-applikazzjoni kellha tindbat tled darbiet u matul dan il-proċess il-kriterji tal matul tal-proċess kollu il-kriterji meħtieġ sabiex eh, minkunu nistgħu nieħdu l-fondi għal proġett inbidlu. Wieħed mill-kriterji illi nbidel jinvolvi ir-restaw komplut ta' restar komplut tal-taxibini. U aħna fil-fat kuna tapplikaw għal parti, għal restaw ta' parti mill-kastell. Aħna xorta minn dan rġajna s sottomejna il-proposta u bad f'daqqa waħda minħabba dan it-tibdil il- restaw l-applikazzjoni għal restaw il-proġett nizel ħafna fil-priorità tal-Kunsill li huħsieb dawn il-kwistjonijiet għalek tlifraħna il-fondi u ma stajniex napplikaw fuq livell eh, nappellaw din deċizjoni fuq livell eh, Ungeris u livell nazzjonali u għalek aħna applikajna unnek sabiex insaqsukom biex tinvestigaw din kwistjoni għax aħna naħsbu li għanna nirċivu fondi mill-fond ta' koezjoni anke permezz tal-ISF u l-IRDF. il-28 ta' ottubru tal-2009 ittieħdet id-deċiżjoni ittieħdet id-deċiżjoni ma nilatawx aħna l-fondi għalhekk fir-rapport li għandkom hemm xi dati illi huma ħżiena. Ironikament, il deċiżjoni inatħat eh, fl-anniversarju ta' wieħed mill eh, min-nies illi fil-fatt eh, kienu bnew din il-belt, kienu fondaturi ta' din il-belt. Nista' għaddi kelma l-kollega tiegħi. Senjuri. sabiex nkompli fuq dak li għal sur bebes jina ħantikom il-perspettiva mill-punt di vista ta' avukat, il-perspettiva legali għalek. Fl-opinjoni tagħna. Hawnhekk hawn tal-regola 1083 slash 3 aħna sottomentina din il petizzjoni minħabba l-autoritajiet eh, Ungeriżi ma jaħsbux li hemm bażi legali sabiex jagħtu għajuna franzjarja għal dan il-proċett. Pero aħna sottomejna din petizzjoni minħabba li nemnu illi hemm bżonn illi niġbikom l-attenzjoni għal dan il- il-kas, għana nasbu li jem xi kontradizzjonijiet hawnhekk fil-mod kif l-awtoritajiet Ungeriżi qed jinterpretaw il-liġi Ewropea. għalluna li aħna maħniex eligibli għal fondi strutturali u fondi Ewropej. U għalhekk nixtieq insaqsi lill kumitat u l-Kummissjoni Ewropea biex investigaw dan il-każ sabiex jaċċertaw li każ bħal dan ma jerġax jiġri issa li tieħdu d-deċiżjonijiet finali.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 u bat hemm il-proċedura ta' priorità. Il-proċedura li għadu kif semma il-sintku ija proċedura għal fondi ta' priorità. Ġifiri, għal il-Konsil tal-Svilup li deċizjoni, il-Konsil tal-Svilup reġjonali li deċizjoni flimkien ma l-autoritajiet reġjonali. Għalek il-Municipalità tista' tagħti proposta Umbat tagħti l-applikazzjoni l kunsill reġjonali li mbagħad tistabilixxi lista ta' proġetti ta' priorità li jingħataw fondi f'dak ir-reġjun partikolari. Issa kien hemm laqgħa fil-kunsill fil-23 ta' settembru tal-2009 skużani li ma poġġeniċek id-data fil-dokument. Issa fil-laqa li kellna dwar ir-reġjun ta' Danube fil- eh, fl-Ungerija fejn jiġu konsidrati applikazzjonijiet tal-finanzjar ta' proġetti ta' dan it-tip. Kien hemm eh, erba' proġetti differenti li kienet jiġu diskussi fit-30 ta' Settembri ta' settembru tal-2009. Issa, ma stan kellix il-finanzjar għal dawn l-erba proġetti kollha, għalhekk inħolqot lista ta' prioritajiet u rajna illi kellna l-fondi għal żewġ proġetti biss. Umbagħad fil-qali kellna fit-28 ta' Ottubru ta' dik l-istess sena. Meta kif l lista kienet fadlina biss żewġ proġetti, dok iż-żewġ proġetti ma dawx il-fondi fil-qata qabel. F'dak l-istadju il-proġett ta' Korment ma kienx għadu fuq il-lista, kien itneħħa minn fuq il-lista. il-Konsil tal-Iżvilupp Reġjonali mbagħad informa lil belt il il-proġett tagħha arrestawr tal-Kunsill ma kienx ġie approvat u għalhekk ma kienx ħajnata l-fondi. Sfortunatament, il-belt ta' Cormant ma natax l-informazzjoni sħiħa f'termini amministrattivi. Il-proċeduri li suppost kien ma kienux eh, segwiti. Iżda eh, aħna ma rajna li kien hemm l-ebda ksur tal-liġi Ewropea il-belt ta' Korment fil-fatt kella l-opportunità illi tapplika għal proġett ieħor li kieku kien approvat għal fondi Ewropej li seta ġie approvat għal fondi Ewropej. Iżda l-autorit Ungariżi b'mod partikolari l-Kunsill ta' Żvilupp Reġjonali ħadu deċiżjoni li ma jenat li ma jnatawx il-fondi għal dan il-proġett. Issa f'termini legali ċerta deċiżjonijiet jittieħdu jittieħdu mill-Unjoni Ewropea u ċerti deċiżjoni oħra uh, jieħdu mill-awtoritajiet lokali. Issa f'dan il-każ kif suppost eh, ħadet deċiżjoni ħadu deċiżjoni l-awtoritajiet lokali u l-Kunsill tal-Iżvilupp Reġjonali. Il-problema kienet li l-Kunsill ma ġiex infurmat kif suppost dwar din il-dwar deċiżjoni. Grazzi ħafna, Signor President, l ħaġa nista' nifhem jiena nista' nifhem l-urtar ta' daw in-nies il-proċeduri ġew segwiti iżda il-proġett xorta ma ġiex approvat. Huma misshom ġew infurmati b'mod tajjeb. Il-Kummissjoni Ewropea iżda sabet il-proċeduri normali li proċeduri li suppost ġew segwiti fil-fat ġew segwiti. Di situazzjoni fi Brussel, aħna namlu l-fondi disponibli għal għal pajis differenti u batum għal-gvernijiet nazzjonali li jihdu d-deċizjonijiet dwar kif dawn flus għandhom jitnefqu. Kieku ma kienx hekk kulħadd jibda gerger illi deċiżjoni se jieħdu kollha fi Brussell u li dan mhux sew. Iżda mill nistana aħna ma kemm lebda ksur tal-liġi Ewropea. Qabel ma nagħqu din id-diskussjoni dil petizzjoni partikolari, nixtieq ngħid illi misna xorta nwissu lil l-autorità Ungariża għax ma segwewx il-proċeduri tal-formar tajjeb dawk l-autoritajiet jew kunsilli lokali illi ma jirnexxilhomx li ma jnexxilhomx jiġu li ma jiġux ma jintażlux sabiex ingħataw il-fondi għandhom jiġu notifikati b'mod tajjeb. Jiena naħseb illi għandna inwissu lill-awtoritajiet Ungeriżi u ngħidulhom illi deċiżjonijiet bħal dawn għandhom jiġu komunikati b'mod tajjeb lill-applikanti Bekk biss ikun hemm kooperazzjoni tajba u ftehim tajjeb bejn l l-awtoritajiet kollha u l awtoritajiet lokali u Ewropej. Anke ma kaħbar ħażina xorta dawn li jiġu jiġu formati mod tajjeb, grazzi. Non ci sono altri interventi? jitkellem? Iva, grazzi, President. Și în acest caz că foarte adesea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 firmatarju liħor. Mik joġbok. Il-Finlandja hija eh, posta ħafna għadajjar u xmajjar l-ilma u r riservi tal-ilma għandhom jiġu maniġjati u esploitati kif suppost l-ilma eh, ġenwin fil-fdin il-żona tal-vitrankas ehm, huwa wieħed pur ħafna u hemm bżonn ta' proċessar biex eh, dan jiġi intużat fil eh, min-nies għal daqstant dan l-ilma jista' jinxtorob direttament minn madwar 100,000 abitant ehm, fiż-żona u wkoll minn ammont kbir ta' annimali li jgħixu fiż-żona f'ħafna żoni ġewwa l-Finlandja eh, l-ilma pur tal-art lokali jiġi eh, eh, ippumpjat fis-sistemi tal-ilma u jina tal-komunità. Iżda hemm pereżempju il-ħadid jew il magnizjum il-fluoride fih għal dan irġid jiġi imnaħħi u minħabba li jinkludi ħafna kimiċi. Ġeneralment eh, jintużaw ukoll il-filtri um, tal- tal-ramel biex jitneħaw dawn il-kemiċi. Fi zona tal-vitrangas, din is-sistema eċċellenti tal-ilma ġiri m'għandix tiġi imxekla billi ikun hemm tniġġis tal-ilma mhix mara kokemaki. it-trattament li qed isir viċin ix-xmara kokemaki hija taħsara kbira u mhijiex biżejjed biex titratta l-ammonti kbar ta' ilma fuq skala kbira l-kwalità e, tal-ilma it-trattat ser ikun wieħed um, dajjef ħafna minħabba dan li qed isir. Din il-ħsara ambjentali għandha tiġi evitata. Il-proċess Eh, ta' permess eh, mill-autoritajiet landiżi ambjentali eh, sabu li kellhom ħafna nuqqasijiet u kien hemm ukoll sinjali ta' korruzzjoni. Dawn l-azzjonijiet tistgħu tarawhom fir-rapport addizzjonali tiegħi li ktiebt għal tiem ilu. Fil-qosor is-sistema kollha tal-ilma artifiċjali fil-Virtangas mhijiex meħtieġa jekk l-impjant ta' pretrattament jipproduċi ilma ta' kwalità daqshekk tajba, allura l-ilma il-purifikat eh, tal-ilma se jimur direttament ġewwa Turku. U it-trattament finali attivat mill-filtrazzjoni tal-karbonju ser jiżid il-klorina u ser jirregola il-pH tal-ilma. Għaldaqstant jista' jkun ukoll prezenti faċilment fil-impjant ta' ħalinen. Jista' jkun li din tkun ta' periklu għal ġenerazzjonijiet fil-futur. U irrid noqogħdu attenti biex ikun hemm żvilupp sostenibbli. Ci sono interventi da parte dei colleghi? Għaw xi kummenti? Jidher li mawx kummenti oħrajn minnaħa tal-kollegi. is jar Iva, jixtieq jitkellem. Grazzi. President, dan huwa wieħed mill-każijiet tipiċi kif iddiskutejna dal-għodu fejn il-Kummissjoni għaltilna li għalissa il-Kummissjoni ma m'għandix evidenza dwar ħsara li qed issir għal din il-flora u l-fawna lokali. Dan ma jfissirx li għandna nagħlqu l-petizzjoni. Iżda jekk il eh, il-petizzjonanti jiksbu iktar informazzjoni, informazzjoni ġdida, Mbagħad il-petizzjonanti jkunu jistgħu jerġgħu jibatulna din l-informazzjoni aħna nkunu nistgħu nanalizzawhom mill-ġdid. mhux ser noqogħdu nintervjenu aħna l-awtoritajiet Finlandiżi jridu jaraw eżattament kif x'tip ta' teknoloġija ser jużaw uh, biex jippurifikaw jew jirfinaw eh, l-ilma ġiri. Bekk mbagħad inkunu nistgħu naraw li protezzjoni għal din ir-riżorsa qed issir kif suppost u ma ssirx sara lil flora u l-fawna. Għal daqstant, naħseb li għandna nagħlqu din il-petizzjoni għal istess dal-petizzjonanti jekk ikollkom informazzjoni ġdida aħna nkunu nistgħu niftħu il-petizzjoni mill-ġdid. Iżda għalissa ma naħsibx li hemm opportunità eh, jew raġuni għalfejn aħna għandna nintervjenu. Grazzi. Grazzi President, jiena ma nixtiex noqgħod nikkomplika iktar l-affarijiet. Jiena nixtieq eh, naħdem kif suppost dan il-kumitat, aħna smajna lill kummissjoni u nixtieq ngħidilkom eh, li jina wara ħafna snin li minn f'dan il-komitat eh, qatt ma smajt spjegazzjoni daqshekk ċara kemm smajt illum minn naħa tal-Kummissjoni li kienet spjegazzjoni ċara u kostruttiva. il-petizjonant irrit jifhem eżattament x'nagħmlu hawnhekk aħna. Aħna ma niddeċidux jekk proġetti mhumiex tajbin jew le. U lanqas ma qegħdin hawnhekk biex nispjegaw it-ħassib tagħna jew il-biżat tagħna għaliex nasbu li ċertu prodotti mihomx tajbin fl-opinjoni tagħna. Le. Il-Kummissjoni qalet spjegat sitwazzjoni kif suppost. Jiena jkolli ngħid li għandi affezzjoni kbira għal reġun ta' Turku, jiena għattajt ħafna żmien hemmhekk, għamilt ħafna affarijiet hemmhekk, tallimt ħafna affarijiet, mhux biss kif nuża s-sawna. U grazzi għal Turku jiena mbagħad dejjem kelli sawna ġewwa d-dar tiegħi. Jiena f'dan iż-żmien li qattajt stajt ninduna li Turku hija reġun sabiħ ħafna, imma insomma dan mhux il-punt hawnhekk issa dak li huwa l-iktar importanti issa huwa li il-kontenut u l-qafas ta' regolamentazzjoni li l kummissjoni iddeskriviet perfettament, jiena naqbel ma' Surjar, nista' naqbel ma' Surjar u qal il-petizjonanti li simpatizza magħhom li jkun hemm sitwazzjoni simila fil-futur huma rridu jippreżentaw petizzjoni. Iżdejja ma ninsewx li x-xogħol tagħna f'dan il-kumitat u li nlimitaw ruħna għal dak li għamlet il-Kummissjoni Ewropea u nal il-petizzjoni. F'dan il-każ, ovvjament iċ-ċittadini dan ir-raġun għandhom id-dritt li jagħmlu petizzjoni oħra. Mitejn petizzjoni jekk jixtiequ kemm iridu jekk iħossu li l-liġijiet Ewropej qegħdin jiġu miksura fir-reġjun tagħhom. Iżda apparentament mhuwiex il-każ f'dan ah, dal każ m'hawnx ksur tal liġijiet. Huwa importanti wkoll il-kumitat tagħna li ninformaw lin nies ta' l-Ewropa dwar dak li nagħmlu, li qed nagħmlu u dak li nixtiequ ngħidulhom huwa li Eh, u għar li nisimaw l-elementi tagħhom u li rridu namlu ċara li l-om li aħna lesti li n-intervjenu. Jekk u ġus nintervjenu, jekk mhux ġus ma nintervjenux. U importanti li n-nies tal-Ewropa jifhmu eżattament Eh, xini eżattament l-autorità meta huma jkunu qegħdin jagħmlu l-petizzjoni. Huma jridu jifhmu l eżatt dan il-kumitat qabel jagħmlu l-petizzjoni. Jiena naħseb li issa nistgħu nagħlqu l-petizzjoni. Dan il-każ f'dan il-każ partikolari ta' Turku naħseb li il-każ huwa ċar biżejjed. Grazzi. Grazzi President. Jidir li li mawx ehm, kommenti oħrajn, kontrari għal dan, jew kommenti kontrari għal dak l għal il-Kommissjoni, għal stant naħseb li din il-petizjoni nistaw nalqoha. Ma jidirx li għaksur tal-liġijiet komunitarji eh, kif għalu għal il-Komitat. Eh, Nirringrazzjaw il-petizjonanti. il petizjonanti il Nirringrazzjahom ukoll għal fatt li ġibdu l-attenzjoni fuq suġġett li jaf ikun importanti għalina wkoll. Aħna mbagħad iktar tard ser naħdmu fuq eh, pari li jagħti l-Kumitat tal-Ambjent fuq il-leġijiet dwar l-ilma u hawnhekk f'dan il-każ aħna ser inżom nużaw il-każ tagħkom bħala eżempju ehm, eżempju ġifiri ta' liġi jew regolamentazzjoni li mhux dejjem tiġi mifhuma sew interpretata kif suppost. Grazzi. Se ngħaddi għal petizzjoni li jmiss, petizzjoni numru 14, din ġiet ippreżentata minn Angela u William Flanagan. Ser titkellem mis-Sinjura Angela Flanagan eh, u se tispjega l-petizzjoni tagħha. President. Uh, grazzi tal-invit ta'kom. Il-raġel tiegħi ma tistax jiġi jiskula ruħu. Nixtieq ngħidilkom li hawn informazzjoni mhux ġusta dwar din il-kwistjoni ta' dranaġġ difettus dawn is-sistemi ma kienux eh, magħmula kif suppost skont mina milhom iżda ġew meqjusa bħala finalizzati mill-awtorità. Issa sakemm dawn il-difetti jiġu investigati mill-liġi eh, mill-rati l-awtorità mhux biss eh, ma, eh, ma skont il-politika tagħha u r regolamentazzjoni iżda ma ħallitniex nużaw eh, kif suppost din il-provista tal-ilma. Din is-sistema ta' drenaġġ kellha timbena mill-ġdid u aħna bdejna nħallsu għal żewġ ehm, ehm, sistemi differenti u l manutenzjoni tagħhom kien hemm kwistjoni ta' E. coli 1057 mar differenti eċetera li ħareġ minħabba fek. Il-tank tal-ilma qiegħed taħt l-art huwa vulnerabbli ħafna minħabba li hemm xmara żgħira fil-viċin li spiss tereq ir-rapport negattiv tagħna f'Settembru wassal għal teddida ta' tneħħi ta' twaqqih tal-proprjetà tagħna fil-Kunsill il-Konsil qed jgħid li ser ikompli jaħdem. Irridu nkomplu naħdmu ma l-standards ta' kwalità skont il-Drinking Water Directive. Skont l-evidenza dokumentata aħna saqsejna lil membri kif dan nistgħu nimxu skont il-politika kif suppost kien hemm grant ta' 800 lira sterlina u din ġiet restritta għall-użu tal-individu eh, tal-djar individwali. Iżda ma jitsax tiġi ntużata b'mod kollettiv dan huwa taħt uh, il-priorità ta' artiklu 29 ta' direttiva reċentament kien hemm uh, attivitajiet pubbliċi li saru fin-naħa l-oħra ta' triq għaddew id-dar tagħna u oħrajn biex jagħtu provvista l iżvilupp ġdid li jinsabu ftit metri l-bot. Issa hemm allura sitwazzjoni fejn il-Kunsill qed jagħti sussidji eh, għal dan eh, il-żamma eh, tal-ilma privata li huwa riskjuża. Għal iktar minn 10 snin aħna provajna nsolvu s-sitwazzjoni mal-awtoritajiet skoċċiżi iżda la fuq livell lokali jew nazzjonali ma irnexxilna niksbu xi ħaġa. L-Ombudsman irrifjuta ehm, l-ilment għabbażi ta' responsabilità li jassikura li l-iżvilupp qed isir skont pjanti approvati skont il-min iżviluppa dan il-proġett Din il-pożizzjoni tikkontradixxi l-eżekuttiv skoċċiċ li qal li r-responsabilità hija ta' Pert u eh, tal-Kunsil ta' Pert u ta' Kinross. Kien hemm tliet petizzjonijiet lill parlament Skoċċiż. Eh, l-ewwel tnejn kienu ta' rieda politika kontra il-premju għal right of appeal u l-ieħor kienet fir rigward ta' ta' ħsara oħra li saret fir rigward ta' deċiżjonijiet tal-ippjanar. Aħna ma stajniex nużaw il-qrati, ma stajniex nisfidaw l-min għamel dan il-proġett u lanqas ma stajniex namlu xejn flimkien mal-awtorità lokali minħabba li eh, il-liġi qalet li l-iżvilupp kien kif suppost riċentament ir-rikonoxximent ta' safeguards uh, u li ta' xie safeguards li huma meħtieġa biex jipproteġu lit tiċadini kontra um, problemi li jistaw joħol u kazijiet pal dawn. Intqal li l-eżekuttiv eżekuttiv irrikonoxxa il-ksur tal-kontroll tal-planning. Il-Kummissjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem Skoċċiża qalet li għamlet riċerka biex tara x'nuqqasijiet hemm fir-rigward ta' drittijiet tal-bniedem u definixxiet li u qalet li l-każ tagħna kien wieħed rilevanti. Il-Gvern Skoċċiż, id-Direttorat tal ġustizzja tal-Gvern Skoċċiż f'April tal-2011 qalet li aċċettat il-risposti mm, li sadet fir-rigward tal-Career Review u li l-ilmenti ta' dan il-proċess ma kienux kif suppost. Aħna ngħidu li il kienem nuqqas, kienem negliġenza uh, u saret sara li saħħa publika għal daqsant li tolbu li l-komitat biex jgħina biex innaqsu din l-ġustizja li saret fuq il-komunità tagħna. Grazzi. Grazzi. Issa naddu il-kelma lil kummissjoni is-sur Joaquin Deugenio. Grazzi ħafna l-wara f'sar tajjeb. Grazzi tal-li tajtuna ċansa biex nipresentaw risposta tagħna u li diġà għandkom bil-miktub. Ovvjament din hija kwistjoni serja ħafna li tippreżenta ħafna riski għax twassal għal ilma li jintuża x-xorb illi ma jilqax il-kriterji ta' ma jimxiex skont il-kriterji ta' 98 artiklu direttiva 98 ta' 93 għal kull 50 persuna li għandha provvista ta' ilma jew għal 50 persuna jew iktar tapplika din id-direttiva. Minħabba fek il-Kummissjoni deċidiet li tinvestiga il kontazzjajn l-autoritajiet skoċċiżi u tisaw taraw um, għandkom risposta li natajna minnaħa tal-autoritajiet. L-autoritajiet fil-fat jgħidu illi Iva il-standards meħtieġa ma ma ġewx segwiti u din tinkwetana u li hemm jgħidu kol hemm riskju qoli ta' kontaminazzjoni mikrobioloġika. Għalina sal-punt is-sitwazzjoni tidher sempliċi, però mbagħad tasal għal kwistjoni biex ipprova ssib soluzzjoni. F'każijiet oħrajn li ġew diskussi fuq livell Ewropej, Aħna ma nispeċif nejdu xi standard xi standard għandhom ikun hemm, iżda ma nitkellmux dwar xi miżuri għandhom jittieħdu sabiex jiġu solvuti il-problemi. Hemm eh, tista' pereżempju tuża provvisti pubbliċi naf li hemm soluzzjoni differenti fil-pajjiżi differenti, però din il-kwistjoni taqa' taħt il-kompetenza tal-istati membri nfushom. Skont l-informazzjoni ngħatajna, fimna illi hemm diskussjonijiet li għeddhom għaddejjin bħalissa hemm diversu għażliet mhux kollha huma l-ideali, però l-ilma li jintuża għax-xorb u d-deċiżjoni jekk għandux tkun eh, ġejja minn provvista privata jew kellha provvista ehm, pubblika għadha ma teħdiġ skont dak li eh, sena nafu dola ħarf ċranet, jider li jenfej minnaħa tal-autoritajiet skoċċiżi, u mill-lider u għanna u kol itra minnant il-direttur tal-ġustizja, li għaldina li il-provista tal-ilma u kif titmexxa kollox din il-kwistjoni kollha tiġi ehm, għadja riforma fuq dan kollu bħalissa qed nippruvaw nsibu soluzzjoni kemm jista' jkun malajr fl-opinjoni tagħna iżda huwa ċar illi l-standards tal-ilma li jintuża xorb iridu jintlaħtu jintlaħqu però fl-opinjoni tagħna m'għandniex aħna nindaħlu bħala Kummissjoni għax hija kwistjoni ta' sussidjarjetà u titissolva fuq livell lokali u nazzjonali. Però nixtieni ringrazzja lill eh, petizzjonanti xorta tal-li ġabuna din l-informazzjoni, asmona din l-informazzjoni u ngħidilkom li sfortunatament dan mhux li każ fl-Ewropa qed insibu iktar u iktar provi illi provisti żar dejjem qed żar iżda dejjem jiżdiedu mhux qed ikunu mhux qed jilħqu l-istandards suppost sabiex jintużaw għax-xorb qabel ma kien l-informazzjoni ma kienx tingħata lil Brussell u ma konniex nafu kemm kbira l-problema. Il-Kummissarju Potoċnik l-aħħar darba wkoll qal li għandna bżonn l-aħħar qal li għandna bżonn ninfittxu ktar informazzjoni, nsibu ktar informazzjoni dwar din il-problema sabiex insibu kemm gravi il-problema. Il-problema ta' dan l-ilma li ma jkunx tajja biżejjed għax-xorb. Fl-istess ħin, aħna impenjajna ruħna sabiex nlestu proċess sabiex ntejbu il-prassi jew nsibu l-aħjar prassi ta' kif għanna nimxu. Kif aħna naħsbu li l-aħjar nistaw insegu l-standards li jeżistu għall-ilma ta' xorb u kif il-pajizi madwar l-Europa jistaw issegu dawn il-prassi L-informazzjoni li aħna rċevejna minn il-petizzjonanti tinkoraġina sabiex inkomplu naħdmu l-investu iktar għaliex il-problema ta' eh, provvista ta' il hija fil-fatt wis iktar gravi mill-li konna aħna ħsebna grazzi. Għetafna, għaw xatjar li xie jitkellem, surjar. Iva, grazzi, Signor President il-Kommissjoni qed taħseb eh, f'xi regolament jew direttiva ġdida u minħabba fek naħseb li għandna nżommu dil petizzjoni miftuħa u ngħaddu dan l-informazzjoni lil sottokumitat. Jina ma nixtieqx il petizzjoni għanta tmur lura d-dar taħseb li aħna ma xejn. Il-Kummissjoni identifikat il-problema u qed taħdem fuqha. Ħalli meta jkun fejtlu sistemi ta' estrazzjoni ta' ilma nistgħu nassiguraw li dan l-ilma jkun ta' kwalità tajba. Dak huwa l-lan eh, tal-komitatu anke l-komitat u għandu jkun ukoll lan ta' tal-Kumitat u l-Kumitat tal-Ambjent sabiex issegwi din il-kwistjoni mill-qrib. Forsi l-petizzjonanta tixtieq titkellem? Forsi nixtieq nikkonkludi billi ngħid illi f'kolunku kuntest ieħor jekk prodott jew servizz prodotti jew servizz li tħalla salih bil-fors irrit ikun tajjeb, iżda mill-lider dan ma japplikax għall awtoritajiet lokali. Grazzi. Mr. President. Jina nirrapprezenta il- soċjetà pro Haniħaka Kivi. Sinjuri, aħna tajni eh, sottomettejna petizzjoni u saqsejna l-iktar informazzjoni. Aħna saqsejna l-Unjoni Ewropea sabiex tinvestiga eh, perikli problem ehm, kontra l-abitati l-ilma u n-natura. Skont eh, kif miktub fil-direttivi tal-direttiva AFAS jider li jem violazzjonijiet um, kontra daw direttivi jew ħajseħħu xi violazzjonijiet. Il-kumpanija Ġermaniża u Finlandiża Fenovojma qed tippjana li tibni um, impjant nukleari fil-iktar eh, parti li tkun l-iktar waħda fil-tramuntana eh, tramuntana fil tal europa Issa dan ir-reġjun huwa peninsula jinsta verament fil-baxx eh, u fil-parti tramuntana tal-pajjiż. Issa din iż-żona hija waħda li verament rikka fil-flora u fauna u hemm żewġ ċentri biss ta' dan it-tip, waħda qiegħda fil-tramuntana tal-Kanada u l-oħra hija fil-Finlandja. Issa l-qorti eh, amministrativa suprema tal-Finlandja aċċettat li jkun hemm żewġ impjanti separati hawnhekk iżda il-fenovojma mandiex il-permessi meħtieġa hekk e kif eh, normalment huma meħtieġa skont il-gvern Finlandiż. Iżda xorta qalet li ħatibda tibni dawn l-impjanti din is-sena il-Kumitat tal-Petizzjonijiet il-Kummissjoni u s-sessjoni plenarja tal-Parlament għandha tindaħal u sabiex titfal sabiex twaqqaf dan il din il-proċedura din il dan il-bini. Aħna spiegajna il-perikli, il-dannu eh, ambientali li ħajseħ tista ħajkun ħajkun hemm periklu għal diversi speċi ta' safar u din tinkludi sitt speċi li qegħdin fil-periklu li jintilfu skont id-direttiva tal-safar jistaj edin edin jitpoġaw fil-periklu kol 11 abitat differenti. L-speċi li insibu fl-annes erba federativa tal-abitat jgħidu li għandu jkun hemm protezzjoni. Għalkemm protezzjoni mingħajr l-ebda kondizjoni, għal volja kien hemm xi studji li diġà seħħew il-proġett xorta ħajkomplu għaddej. Eżempju tajjeb huwa Eżempju tajjeb huwa fejn jidħol il-grailing tal-Bahar Baltiku. Il-proġett jista' jkollu effetti diżastrużi għal dan l-ispeċi. suppost eh, l-evalwazzjoni dwar il-flora u l-fauna seħħew b'mod aħjar. Il-Qorti Ewropea fasizzat l deċiżjoni rigward it-trattiva tal-abitat tista' Tieħed biss bbażi ta' pariri xjentifiċi tajba. Apparti minn hekk, il-qorti qalet illi um, dan il-proġett qed jippreżenta riski kbar u tħalli ħafna effetti fuq dan is-sit partikolari. Sinjuri, skont id-direttiva um, ta' responsabilità ambientali Environmental Liability Directive kwalunkwe dannu ambientali għandu għandu jiġi immarkat u nieħdu nota tiegħu kemm f'żoni ta' natura l-fejn u oħrajn. Aħna zajna illi ħajkun hemm dannu fuq il-peninsula kollha kemm u wkoll ħajħalli impatt fuq l-safar il-migratorji ta' din iż-żona. Irridu illi eh, nwaffu dan il-proġett qabel tant ikun hemm seħ dannu il ma nkunux nistgħu nipprevenu il-perikli u l-ambjent jiġi distrutt. Sinjuru, Aħna nirrixtiequ illi dil-petizzjoni tinżamm miftuħa u illi tagħmlu żjara sabiex tinvestigaw violazzjonijiet din iż-żona. Nixtiequ wkoll il-Kummissjoni tinvestiga kif il-direttiva qafas tal-abitati tal-asafar u tal-ilma eh, ġew osservati u jekk eh, il- l-obbligi tal-Environmental Liability Directive ġewx osservati. It-tielet irridu li kunem rapport li ġi sottomess l-sessjoni plenarja tal-Parlament un bat din tiġi u li il-membri parlamentari votaw jekk dan il-proġett u ġustifikat u jekk dawn id-direttivi mhix eh, ma jistawx jitħallew. Grazzi ħafna tal-attenzjoni ta'kom, jiena nixtieq li s-sunjura Majala u koll eh, tkun tista' tippreżenta xi punti oħrajn. Signori, ehm, il-prinċip Il-prinċipju mangala ma jis jekk il-mangal tkun legali u minn minar ma jkun hemm din mangla fejn il-kumpaniji ma jkollhom x'arfejn. Su taxxa il-proġett kollu mhux ħajkun ta' suċċess apparti Timinek nix ngħidu li madwar 250 persuna li qegħdin maċċat, fil-fatt jgħixu maċċat, qalu bi proċess eh, taħt proċess demokratiku li ma mumiex mhumiex ħajbijaw din l-art. U aħna mhux ħanħallu li din l-art teħdilna mill-impjanti eh, bil-forza, grazzi. Grazzi ħafna il-reprezentant tal-Komissjoni. Grazzi ħafna, Signor President, u l-sena tajba l-Kulnadu prezentu prezenti fil-Kamra. E, Fit-23 ta' Mejju ta' sena l-oħra ġiena prezentati b'din il-petizzjoni u aħna spjegajna li kien hemm deċiżjoni tal-Gvern e, Finlandiż li jibnu ximkien impjant nukleari iżda l-post kien għadu ma ġiex deċiż kien hemm deċiżjoni li l-impjant ikun fil-municipalità ta' Pjoki. Ħarisna lejn is-sustanza tal-kas, lejn il-kas innifsu, u ma nistgħu nsibu l-ebda ksur tal-liġi kemm ambjentali kif ukoll tal-liġi Ewropea in ġenerali. Kien hemm allegazzjoni eh, rigward il-direttiva qafas fuq l-ilma. Illi l-ilma li jintuża sabiex ikkessa jista' jaffettwa iż-żona, però skont investigazzjoni li għamilna ma jidhirx li għandu jkun hemm problemi. Aħna naħsbu din kwistjoni importanti anke minn u fil-fatt eh, nasbu il-referenza għal memxa fej kunem referenza jew dan il-post jitqis taħt il-programm Natura 2000 għaliex fil-Finlandja diġà għandha diversi żoni illi jaqgħu taħt dan il-programm. Diġà fil-Finlandja hemm programm koerenti rigward l-speċi eh, protetti u nistgħu ngħidu illi eh, dan speċi li semmew il-petizzjonanti diġa' qed jiġu protetti ehm, diversi fexieren ta' żoni. Għalhekk fl-opinjoni tagħna ma naħsibx li hemm eh, ksur tal-liġi ambientali Ewropea apparti minn hekk u nerġgħu lura l-kwistjoni ta' l-ilma fuq is-sit vera, skont kif qalu kif qalu l-petizzjonanti hemm Eh, sentenza minnaħa tal-rati supremi tal-Finlandja illi hemm sur Memx problema ta' ksur ta' memx problema ta' ksur ta' liġi ambientali U minn aħna ħna li nejxu fl-uffiċċju tagħna fi Brussell li mmorru kontra deċiżjoni eh, tal-Qorti Suprema Finlandiża. Eh, Il-Kommissjoni il manda lebda provi illi il-Qorti Suprema Finlandiża fil-fatt ħadet id-deċiżjoni l-ħażina. Grazzi ħafna.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 jina ġeja minn pajis fejn mannix eh, enerġija nukleari. F'dak meta konta t tifla kien hemm ħafna gruppi li naqdu flimkien sabiex jiġġieldu eh, milli bnew impjanti nukleari milli jkun hemm enerġija nukleari sabiex nipproteġu l-ambjent. Huma qalu huma sostnew illi jekk ċerta proġetti jitkomplew kullem diversi tipi, diversi speċi ta' flora u fauna li jinqerdu. Irridu niproteġu l-ambjent naturali. U għalek aħna ħerqana illi nwaffqu kwalunkwe proġett li jista' jagħmel xi jkun ta' dannu lil kwalunkwe lil kwalunkwe speċi. Issa l-bini ta' ambjent bħal dan żgur li ħaj joħloq xi tip ta' periklu l-ambjent naturali żgur ħa jiġi imħassar b'xi mod jew ieħor meta jiġi meta tiġi mibnija impjant nukleari. Nixtieq il-Kummissjoni tagħmel xogħla iktar bir u għalhekk nemmen li l petizzjoni għandha tinżamm miftuħa. Forsi għandna bżonn nitlu fiktar dettall f'ċerta aspetti ta' din il-petizzjoni, forsi għandna nuru iktar impenn naħseb li għana ninvestigaw din il-petizzjoni iktar birreqqa sabi għax dan ikun tajjeb ukoll għal eh, għanni jisli jgħixu f'din iż-żona. Issa l-President, hemm xi li jħolli jitkellem fil-kas il-kelma l-petizzjonant.